it-tnej mem lebda tibdil jew mendi fil-agenda imma it-tlieta il-grupp tal-ħodor talbu dikjerazzjoni tal-Kunsill u il-Kommissjoni biex jagħmlu dikjerazzjoni fuq il-kriżi li dan isiru kol għadha war nofsinhar fit-tlieta u għalhekk indur lejn il-ħodor biex ires u din il-talba tagħhom Rebecca Hams. Iva, grazzi ħafna, senjura. President tal-li tajni ċas nitkellem, jiena tal-fema, aħna provajna nħu bil fuq dan kollu l-Parlament Ewropew wara dan il-weekend tant ta' diqa fi Brussel ma jistax ikun li aħna nibqaw natu ġem il-krizi finanzjarja u nistennaw sanar il-ħamis għall-informazzjoni li forsi tista' taslinna wara da li smajna f'din f'dawn l-aħħar weekend jiena kont Brussel provajt insegwi d-deċiżjonijiet kollha li kienu qed jittieħdu. Mm, summit tal-Kunsill li ġi post-post għal-ġimatej sħaħ, emmek laqas ma neċilom ġieħdu deċizjoni fuq din il-krizi. Il-krizi dejjem tmur allar u jisu ħadd ma huwa kapaċi jieħu deċizjoni. krizi politika issa wkoll narawa li edha ovvja bejn il-kapijiet tal-gvernijiet il-Parlament Ewropew għandu xjejt pala reprezentanti ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li aħna nkunu il-vuċi tal-ċittadini. Jiena nemmen li għada hemm bżonn li jkollna dibattitu urġenti wara nofsinhar biex niddiskutu din il-kwistjoni. Is-sur President Schulz? Le, Grazzi, President. Jina naħseb li huwa importanti li nkunu nafu xġara dal-weekend qabel nar il-ħamis. Hemm bżonn il-pożizzjoni nkunu nafuha minn qabel. Jina ukoll tal-fema li nkunu qegħdin naħdmu aħjar jekk dan il-Parlament Ewropew jagħmel id-dibattitu biex imbagħad ikun jista' jibgħat l-idea tiegħu b'vuċi waħda. Iva, tajjeb jgħid il-President il-mozzjoni hija ċara għandna talba ċara għal gruppi politiċi. Ġifiri konna dikjarazzjoni kemm tal-Kunsil kif ukoll tal-Kummissjoni. tal kunsil kif ukoll tal kummissjoni il Għaw xaħtiħor li jishtiq jaċaċa fuq dan is-suġġett? Le? Mawħat kontra mela nivvutaw il-mozzjoni. Minu favur? Ġifiri għal-mozzjoni tal-grupp tal-ħodor. Kontra astensjonijiet mela l-mozzjoni taddi. Għalek, sinjuri, nista' ngħidilkom li dan kollu jfisser li konna nirrevedu l ġedda tagħna għal-għada, għal-għada nofsinhar. Ġifiri, ħanbidlu is-suġġetti tad diskussjoni u dan id-dibattitu nagħmluh. Fit-tlieta għada wara nofsinhar. U jkollna dibattitu għal tliet kwarti. Ġifri kollox imur lura tliet kwarti ma naħsibx li nkwantu għal-ħin se jkollna ħafna tibdil imma jfisser li għadda war nofsinar dak li konna se niddiskutu se jkunu iktar tard xi tliet kwarti iktar tard milli konna qegħdin naħsbu. Umbat l-erba u l-ħamis ma' l-ebda talba l-emenda fil-agenda tagħna għalek nistaw nejdu li l-agenda ta' dil-ġimma issa setin il niddeċidu fuqa u morru mal-ewwel għall-ewwel punt mobilità u l-inklużjoni ta' persuni b'disabilità sur eh, rapport ta' sur kosa. tlet minuti, sinjur, biex inti tintroduċi s-suġġett. Żewġ minuti, anzi, sinjur. Għax il-kollegi se jitilqu. Nistennu żewġ minuti qabel tibdattina il-prezentazzjoni tar-rapport. Yeah, yeah. Um, um, madam, uh, eh, madam, madam. Is-senjura Lulling, għandek xi ħaġa xtejdinna, senjura? Sur President, Iva, fuq l aġenda ta' nar it-tlieta ta' għada. Jidder li għanna il-mistoqsijiet orali fuq direttiva dwar il-maternità. Jiena verament ma nistax nifhem għax aħna r-rapport tagħna adottajni fl-ewwel qari u qegħdin fil-proċedura tal-kodeċiżjoni e u għalhekk matul din il-proċedura ma nistawx aħna insaqsu lil kunsill biex jirrispondi fuq l-istess suġġett ta' rapport li diġa adottajna jiena tal-opinjoni li din il-mistoqsija orali m'għandix tkun fuq l-aġenda tagħna għax inkella il kunsil ikunu edin noruħ li aħna laqqas biss fimna xejn fuq il-proċess ta' kodeċizjoni lanqas fuq it-trattat ta' Lisbona. Eh, dziękuję pani, pani Luling. Bardzo dziękuję za tą uwagę. E, Grazzi, signora Luling, għal dan il-komment tijak. Aħna se nindagaw ftit. Deċizjoni tiħdet nar il-ħamis